votazzjoni kompleta. Issa jena nikonferma l-kom u koll il-President tal-Konsil f'nar l-erba ħaj jiffirma ħames atti li huma adottati skont il-proċedura leġislattiva tas-soltu skont ir-regola 74 tal-regoli tal-proċedura tal-Parlament. Jena nixtieq ngħidilkom u wkoll fil-Sur Philip Lambert jibdel l-Sinjura eh, Angelini fil-Komitat mm, Ekon. Grazzi ħafna, Sinjuri. Ejja nimxu ġurnata b'ġurnata, mela t-tnejn il-grupp tal-Soċjalisti Demokratiċi talbu sabiex ikun jistgħu jippreżentaw fil-qosor ir-rapport ta' Sinjura Gallo dwar l-infurzar tal-drittijiet tal-proprjetà intellettwali sabiex din il-preżentazzjoni titneħħa minn fuq l-aġenda. Sur Schulz, jekk jogħġbok. Tista' trasaq il-mozzjoni. Grazzi ħafna, Sur President, il-President tal-Partit tagħna diġà għalilna il-rapport tas Sinjura Gallo kienet inizjattiva li kienet ikkontestata ħafna u għajmet ħafna kontroversja f'din il-Kamra. Però il-fatt li aħna nkomplu niddiskutu dan ir rapport aħna nixtiequ illi nirtirawha din minn fuq l-aġenda u bid-diskussjoni. Dan huwa minħabba l-fatt li dan ir-rapport skont ir-regoli tal-proċedura l-ġodda tagħna aħna nafu illi hemm ħafna deċiżjonijiet favur l-emendi li trasqu dan ir-rapport milli eh, voti favur ir-rapport il-nifsu għal din raġuni jina naħseb illi Zgur illi dawn il-proposti li kellna dawn l-abbozzi ta' dan ir-rapport mhumiex ħajkon, mhux ħankunu deċiżi b'maġġoranza favur, jiena naħseb li l-inizjattivi tal-Kummissjoni ħajkunu preżentati f'dawn il-jiem li ġejjin u għal din raġuni il-Kummissjoni qed proponi atti leġislattivi. U naħseb illi ma samiex sens li aħna f'dan il-waqt fejn aħna din faslu leġislattiva qed nistennew l-proposti leġislattivi ġodda ma jagħmilx sens li aħna rresqu proposta jew nkella rapport fuq xi ħaġa li jista' jkun inqas biss tibqa' tidħol l-qas biss jibqa' jkollha effett. Grazzi. Grazzi ħafna mxħat li forsi jixtieq jitkellem favur il-mozzjoni li tresqet mis-sur Schultz jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sur President aħna ma nistawx naċċettaw illi konna talba oħra sabiex aħna nipposponu l-vot fuq dan ir-rapport. Jiena naħseb illi dwar il-kontenut ma nistawx aħna ngħidu illi m'hemmx konsens minħabba li dan ir-rapport kien frott tan numru ta' kompromessi li ilhom ilhom għaddejjin bid-diskussjoni dwarhom għal xhur sħaħ Dan ir-rapport votajna fuq fil-Kumitat tal-Affarijiet Legali fil-bidu ta' Ġunju kien hemm iktar diskussjoni wkoll fuq il- fuq dawn it-tlet rapporti u aħna ftemna dwar dan ir-rapport u għadin raġuni nistax nifhem x'inhi raġuni għalfejn aħna nixtiequ nipposponu il-vot fuq dan ir-rapport sakemm maħna nippermettu illi partit partikolari jisib kunsess fil-partit tiegħu. Din mhix ħaġa ta' interess ġenerali, aħna nixtiequ li nieħdu deċiżjoni fuq dan ir-rapport ta' eh, inizjattiva propja illi qatt ma tista' tkun qatt ma jista' jkun f'kunflitt ma' leġiżlazzjoni illi tkun fisseħ minħabba li aħna sempliċement din nistiednu li dawk li huma responsabbli sabiex jimplementaw it-termini tal-leġiżlazzjoni. Dak kollu li aħna din ngħidu dan ir-rapport. Hemm xi ħadd li jixtieq jitkellem inti sinjura tkellimt favur illi tixtieq iżżomm dan il-punt fil fuq l-aġenda dan il-vot fuq l-agenda, pero jien saqsejt bil-kontra fil-fatt, jekk hemm xi ħadd li jixtieq jitkellem favur l-mezzjoni tas-Sur Schultz. Grazzi ħafna. Naħseb illi s-senjura għalet xi ħaġa illi kellha tenat il-grupp ta' maġġoranza jivvotaw kontra r-rapport tiegħek, ġifieri ma nistax nifhem illi għalfejn aħna rridu noqogħdu nivvutaw sabiex nuru illi dan rapport huwa appoġġjat bil-maġġoranza. Jiena naf illi hemm unanimità bejnietkom, m'hemmx dubju dwar dan, però din hija dan huwa punt li għandu jrid ikun diskuss fid-dettall fil grupp l-oħrajn m'hemmx maġġoranza ċarwa din raġuni jiena naħseb li Sur xudz verament iż ikun raġonevoli u l-talba tiegħu verament tagħmel sens meta talab sabiex il-vot fuq dan ir-rapport ikun post-post. Grazzi ħafna, bekk aħna nistgħu ntemmu issa din il-proġettura tal-bidu tas sessjoni aħna smajna eh, kummenti favur jew kontra, jekk iġobkom ejja nivvutaw fuq eh, il-mozzjoni tal-Partit tas Soċjalisti, ġifieri l mozzjoni resta s-Sur Schulz. Dawk li huma favur il-mozzjoni tas Sur Schulz, jekk joġobhom dawk li huma kontra. Il-maġġoranza hija kontra il-mozzjoni tas Sur Schulz. Mela ejja nikkontrollaw għadaqxejn din votazzjoni nominali jekk joġobkom votaw. Wszyscy głosowali? Zamykam głosowanie. Kulħadd ivvota, votazzjoni issa magħluqa. Il-mozzjoni kif tistgħu taraw ma il-maġġoranza hija kontra il-mozzjoni ta' Sur Schultz u dan id-dibattitu xorta waħda ħajibqa fuq l-aġenda tagħna. Issa, ejja ngħaddu għall-ħamis minħabba li m'hemm l-ebda bidla li hija proposta għat-tlieta u l-erba. Iżda għall-ħamis il-grupp tal-Reformisti ipproponu bidlu fuq il-falliment tal-drittijiet tal-bniedem u tal-ġustizzja fuq il- dwar il-pajjiż tal-Repubblika Demokratika tal-Kongo. Ġifri aħna din nitkellmu fuq il-posponiment tal-mozzjoni tal-riżoluzzjoni fuq in-nuqqasijiet tal-qasam tal-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem tal-ġustizzja fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo. Ejja nisimgħu l-mozzjoni. Ah, thank you, President. Yes, on behalf of the uh, ECR group, I would... Iva, fissam il-grupp ECR, nishtiq formalment Eh, niproponi li niposponu di diskussjoni l-ħamis, hija l-votazzjoni biss li qed nagħmlu referenza li għamuġi il-bqija tal-aġenda qed ngħidu hekk għaliex inti sur President fil-bidu net din il-laqa id-deskrivejt fid detal il-problemi potenzjali li għan se jkollhom il-ħamis sabiex l lura l pajjiżhom. U fil-fatt naf ħafna membri fil-Kamra illi qed jippjanaw illi jitilqu minn Strasburgu l-erba. Għal sanna nasib wara ġanevoli illi nipposponu xi ħaġa l-ġimagħtejn sabiex nivvotaw fuq din kwistjoni u dan differu għal daqsan tal-sessjoni fi Brussel. Dziękuję panu. E, proxe. Grazie, Sir Bradburn. Xaħat favur il-mozzjoni Bradburn. Proxe. Jek jaġbok. Grazzi ħafna dan forsi ġija xi ħaġa mhux tas-soltu xogħol mhux tas-soltu, però l-partit tiegħi kien diġà propona l-ġimgħa li għaddiet sabiex ma jkunx hemm votazzjoni nhar il-ħamis minħabba li aħna jista' jkun li maħniex ħajkonna l-possibilità li aħna nwaqfu dan l strike fi Franza, però aħna ma nistgħux niggarantixxu li ħajkun hemm biżejjed ħaddiema Ġermaniżi jew Franċiżi illi ħajkunu eh, f'pożizzjoni sabiex immexxu servizz tat trasport li ħajkunu li ħafna u anke sabiex eh, kollox jimxi passoltu jiena naħseb illi f'dan il-Parlament Ewropew appoġġ sħiħ għal din il-proċedura ħafna raġonevoli u din dan il-partit tiegħi huwa favur ukoll posponiment ta' dan il-vot. Grazie. Pan Speroni, preċifko. Saħat kontra Sur Speroni, kontra l-mozzjoni. Mhux se nivvotaw fuq qatt leġislattiv. Għal daqstant dan il-kwestjoni għandha importanza fuq livell differenti. U naħseb li dan l-strike se jolqot b'mod proporzjonali il-forzi politiċi kollha preżenti fil-Parlament. Mhux kwistjoni fejn jħajġu minn qod aktar dawk tax-xellu kitaw tal-lemin għal daqstant rappreżentativ ta' illi ħatonqos. Għal daqstant se nkun nistgħu nifutaw bla problemi ta' xejn. Grazzi ħafna. Nivvotaw fuq il-mozzjoni. Dawk favur il-mozzjoni Mr. Bradburn.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 il-maġġoranza ivvotat favur il-mozzjoni. Il-mozzjoni tgħaddi u għal daqsant mhux ser nivvotaw f'din is-sessjoni fuq din il-kwistjoni. Bekk temmejna it-tibdil fl-aġenda, issa l-ewwel punt fuq l-aġenda, il-rapport divela vejrak fuq investigazzjoni u l-prevenzjoni tal-accidenti u l incidenti fis settur tal-avjazzjoni ċivili. Point of order ieħor. President. Sir President. Sir President. Ma stajċ nifem ġara fuq il-votazzjoni li votajna favur l-agenda kif adottata fil-għata presidenti jew kontra. Memx seduta l-ħamis.